Irċivejt sitt rezoluzzjonijiet biex nala id-dibattitu, issa ser nala id-dibattitu u ser nivvutaw wara id-dibattiti. Issa ser naddu għal punt li jmiss il-persekuzzjoni tal-Musulmani Rohingya f'Burma. Is-sur Tane Kamilu ta' nofs, President Burma, sorprendiet id-dinja fl-aħħar sentejn għaliex għaddiet mill-gvern militari għal iktar ftuħ, iktar demokrazija. Iżda dan li seħ dan li seħ mannix ixekilna mill-li naraw eżattament qed iseħ fir rigward tal-minorità eh, musulmana dawn din sofru minn diskriminazzjoni istituzzjonalizzata u hemm ħafna violenza immirata lejhom f'dawn l-aħħar snin huma l-iktar foqra l-iktar marginalizzati f'pajjiż ta' 48 miljun persuna Kien hemm ħafna minnhom li privaw jaħarbu hemm madwar 300,000 refuġat li qegħdin jgħixu fil-Bangladesh, pereżempju huwa pajjiż fqir ħafna u mhijiex kapaċi jitratta dan l-influss ta' nies u joffrilhom assistenza tajba iżda jagħmlu l-aħjar li jistgħu. Il-frontieri huma miftuħin u m'hemmx m'hemmx formalità meta jaqsmu dawn in-nies. Fisem il-grupp tiegħi li tiegħi nirridu nippruvaw inwaffqu din il-violenza violenza kontra dawn in-nies. Iżda rridu ngħaddu minn kliem għal iktar azzjonijiet fostom nibdew nibnu soċjetà inklużiva, bażi ta' demokrazija, stat ta' dritt, għan skola ta' Burma. Mhijiex l-ewwel darba fil-Parlament li tkellimna dwar in-nies ta' Rohingya ġewwa Burma u nisper li ma tkunx laħar lanqas. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu għal kellim li jmiss is-sur Repo.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 il-President beda il-mandat tiegħu kemm ħafna ħabsin li nħelsu iżda minn dak inarlaw djaw il-problemi rigward ta' din il-minoranza. Irridu nibatu messaġġ ċar li inti ma tistax titratta lin-nies b'dan il-mod tkeċċihom minn darhom. In-nies għandhom jiġu eh, għandhom ikunu liberi jgħixu fejn iridu u x'inhu l-isfond soċjali tagħhom din i dan huwa rekwiżit ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna il-kellima li miss is-Sinjura Verja għal-minuta. Merci, Monsieur le Président. Grazie, President. Sa mill-2011 il-autoritajiet ta' Burma u rew um, ehm, iktar flessibilità um, iżda xorta waħda m'għandniex ninsew dak kollu li qed iseħ rajna repressjonijiet li seħ wara l-ġlied tal-2011 u il-minoranza Rohingya li hija waħda mill-iktar persegwitata fid-dinja, is-sitwazzjoni tagħha ma marritx għal aħjar. Tqal li l-aħjar mod ta' kif iwafqu din il-vjolenza hija li ikkeċċu lil Rohingya. Sa minn dak iż-żmien tliet organizzazzjonijiet li privaw jgħinuhom tkeċċew ukoll il-Human Rights Watch tkellmet dwar x-seħ wara dawn it-tibdiliet il-Komunità Internazzjonali isa mhux qed tara dak li qed iseħ u għadna qegħdin naraw ħafna sanzjonijiet anke jekk hemm ħafna u abbużi fl-istess ħin. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sinjura Essajja għal minuta. Iva, Grazzi. President, Kummissarju. il-minoranza ta' Rohingya rat is-sitwazzjoni tagħha tiddeterjora ġewwa l-Burma. Fil-bidu tas-sajf kien hemm kien hemm stupru u mbagħad bdew ħafna beda ħafna qtil. Kien hemm tensjoni fost il-komunità Musulmana Dan huwa konflitt li lu għaddej għal żmien twil ħafna. Ir-Rohingya sofrew ukoll ħafna iktar taħt id-dittatorjat militari. Huma kienu nies bla stat. Issa huwa minnu li aħna rajna ehm, ċertu um, titib ġewwa Burma dan l-aħħar. Iżda għatem komunità ta' minoranza li għada miex permessa li tipparteċipa fl-affarijiet tal-pajis. Grazzi l-kelima li mis Njur Loħbilla l minuta u nofs. Grazzi, Sur President, kollegi, il-Gvern ta' Myanmar. Meċa ħafna l-qoddim fir-rigward tal-libertà eh, politika, inħelsu ħafna priġunieri politiċi u kien hemm ħafna negozjati mal-gruppi etniċi li hemm fil-post. Il, però il-minoranza Rohingya għadet tiġi diskriminata kontra u tissopri minn min violenza, til, hemm refuġġjati u anka ġi ddikjarat stat ta' emerġenza. F'Lulju aħna kellna dibattitu fis sottokumitat ta' drittijiet tal-bniedem u l-evidenza ta' dan tinsab fir rezoluzzjoni. Nis responsabbli għal dan kollu għandhom jiġu kastigati u eh, għandna naraw x'nu l konsegwenti Iżda minna għal oħra l-gverni il-gvern u l-forzi politiċi kollha ġewwa Berma għandu jkollhom determinazzjoni politika u koll il-kuraġġ li jaħdmu biex jaraw x'inhu raġunijiet ta' din il-problema. U il-nies tal-minoranza Rohingya għandhom taw ċittadinanza. Irrid ikun hemm qafas kostituzzjonali għaliex in-nazzjonalità ċittadinanza hija ferm importanti, drittijiet li inti għandek bħala ċittadin li tgħix fi stat multikulturali eh, bl-istess drittijiet u l-istess obbligi. U l-Unjoni Ewropea trid tgħid lill-Gvern li għandu jagħmel dan. U l-Kunsill u l-Kummissjoni għandu għandhom jgħinu wkoll. Grazzi ħafna. Il-kellima li messi snira Hall. Hemm ħafna sfidi fuq meta twila ta' żmien ġewwa Berma minkejja l-fatt li l-2011 rat xi eh, żviluppi mhux mistennija da pożittivi ma nistgħux nirrassaw però fuq is-sitwazzjoni ta' Rohingya u il-Buddisti Rakin il presidenta ta' Burma mandux joqgħod jażel x'se jagħmel fir-rigward ta' drittijiet tal-bniedem. Fl-Ewropa 20 sena ilu aħna rajna il-biża li kien hemm fir-rigward tal- eh, tindif etniku fl eks Jugoslavja. Issa minkejja li dan il-post ġewwa l-Asja qiegħed ħafna l bot m'għandniex ninsew dak li qed isseħħ um, fir-rigward ta' dawn il-persuni, dawn in-nies li huma Musulmani jistaw jibatu messaġġ ċar ħafna lid-dinja musulmana li l-Unjoni Ewropea hija ġusta u qed taħdem għalihom. ser ikun hemm rappreżentanti li ser jiġu fil-Parlament tagħna dalwaqt nisper nużaw l-opportunità biex nenfasizzaw li n-nies kollha ta' Berma huma għandhom id-dritt li jkollhom eh, drittijiet tal-bidem sħaħ minkejja l-etniċità tagħhom jew ir-reliġjon tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Fisem il-Pepe Is-Sur Sogor. Grazzi President. Minkejja il-Gvern ta' Burma ha miżuri promettenti f'rigward tad demokrazija fil-pajjiż huwa evidenti li diskriminazzjoni kontra kwalunkwe komunità tista' twassal għal problemi u tiddubita il-, il kemm huma minnhom dawn ir-riformi li suppost seħew. Irrid nagħmlu riżoluzzjoni u nibatu messaġġ ċar lejn il-gvern ta' Burma u ngħidulhom li qegħdin nagħmlu monitoraġġ ta' din is-sitwazzjoni u li ma neċċettawx il-persekuzzjoni tal-ebda minorità. Drittijiet eh, tal-minoranzi huma parti sħiħa minn demokrazija u aħna rridu naraw eh, lil Burma bħala waħda mill-pajjiżi demokratiċi. Iżda dan mhux possibbli jekk xi membri tax komunità jiġu persegwitati. Aħna rridu mm, nappoġġaw il-valuri li aħna nistennew min-naħa tal-imsieħba kollha tagħna fosthom l-istati membri tagħna stess. Grazzi. Assozjalista il csoport. Grazzi ħafna. Issa l-SND is-Sinjura Geringer de Odenberg. Grazzi, President. L-istupru ta' Buddhist rażu ġewwa Burma waslu għal għal ħafna problemi. Is-sigurtà, is-forzi tas-sigurtà jew għadu jħarsu jew ma intervenjewx kif suppost u għal stant fil-pajjiż kollha ħafna nies tilfu ħajjithom. Burma huwa pajjiż fejn problemi bejn etniċitajiet differenti e, jafu jkunu gravi. U għal stant irrid nassiguraw li n nies li m'għandhomx dritt e, għal ċertu drittijiet tal-nidem, irrid ngħinuhom u nipprovaw nippersistu iktar eh, biex ikun hemm dawn it-tibdiliet demokratiċi. Grazzi. Arvoisa puhemies, Rohingya muslimit ovat yksi maailman... Grazie, President. Il ehm, minoranza Rohingya hija waħda mill-iktar minoritajiet persegwitati fid-dinja. Sitwazzjoni ta' drittijiet tal-niedem tiebu. Iżda s-sitwazzjoni tar-Rohingya iddeterjorat ħafna. Jena imħazba dwar il fat li un Unsang Suċi irrikonoxxiet baqat kwieta fuq dan il-punt. Ija ħadmet ħafna drittijiet tal-bniedem u dawn l-affarijiet qed iniseħħu issa ġewwa pajjiża. Tritturi li jitti tkun involuta fit-titjib ta' sitwazzjoni. Ang San Suu ħadet il-Premju Nobel wara kollox. U għandha semma leħina. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel dak kollu li tista' Grazzi fisem li sijar is-sur Bilan. Grazzi President. Il-gvern ta' Burma ħa passi biex jizit il- libertà demokratika billi ħeles lil ċertu priġunier politiċi. Iżda fl-istess ħin qed jagħmel affarijiet li jmorru kontra drittijiet tal-nidem. Dak li qed iseħħ fir-rigward tal-minoranza Rohingya hija eżempju ta' dan kollu. Huma rrifjutaw li jirrikonoxxu id-drittijiet ta' din il-minoranza huma meqjusa bħala nies bla stat jew inkella bħala rifuġġjati. U dan qed iwassal għal eh, ġlied. Dawn waslu għal eh, kriżi umanitarja fir reġjun għal dan santu għal importanti li konna studju imparzjali fuq din il-vjolenza u li nieħdu passi għal rikonċiljazzjoni f'dan il-pajjiż biex jirġa' jkun hemm id-demokrazija. U koll fuq kollox il-gvern ta' Burma irrid waqaf l-arresti ta' dawn il-Musulmani Rohingya nispera li l-autoritajiet tal-pajis jaċċettaw kooperazzjoni eh, mal-ġnus mal maquda u jirrevedu il-liġi tan-nazzjonalità li tkun l-ewwel pass eh, li għandu jieħu il-gvern ta' Burma. Kwistjoni oħra hija l-libertà tal-istampa, l-ġurnalisti huma monitorati mill agentija tal-Gvern u wieħed fil biss tal-ċittadini għandhom aċċess għall-internet. Grazzi ħafna Sur Sonik għal-minuta. Sur President. Il-kwistjoni tal-ksur ta' drittijiet tal-bnidem f'Berma edha lura fuq l-agenda internazzjonali. Gruppi f'kunflitt ma' xulxin ta' spiss juru violenza unis nis qegħdin jgħidu li din hija problema internazzjonali li rridu diskutuha fuq livell internazzjonali. Il-popolazzjoni musulmana joqogħdu fin-nofsinhar tal-istata Rakin imma l-fatt li huma minorità eh, kbira 300.000 ruħ xorta ma jtux rikonoxxiti mill awtoritajiet tal- ta' Berma. ħafna drabi ħarbu lejn il-Bangladesh imma il-Bangladesh imma jindbatu l-lura. Dan huwa grupp li jiġi eh, meddet ħafna l-art tagħhom tittieħed u ħafna drabi kollhom jaħdmu f'encampments militari. Dan ifisser li kollhom ksur ta' drittijiet tal-bniedem. u jsofru anka diskriminazzjonijiet. Il-komunità internazzjonali tittiġi involuta fir-riformi li se jsiru f'Bema. Grazzi ħafna. Kellim li miss issa is-Sinjura Kretu. Grazzi ħafna, President. Din il ġimma aħna sirna nafu B'inċidenti ħor ta' violenza etnika l-ambasċata Amerikana f'Bengasi ġiet attakkata. Din il-violenza etnika m'għandix tiġi aċċettata, anzi għandha tiġi kundannata. Tlet membri mill-minorità tar-Rohingya ġew u situazzjoni qed kompli tmur għal ħażin minn jum għal liħor. E, il-gvern ta' Berma għandu jisolvi din problema. Grazzi ħafna Sur Karim minuta. Grazzi, President. Dan li sar huwa xokkanti il-vjolenza li sofrew ir-Rohingya f'dawn l-aħħar xhur verament ħasat l-nies u ġalhom jieħdu azzjoni, però kien hemm nuqqas ta' reazzjoni kbira u din lili skantatna ħafna jiġifieri l-persuna, il-persuna li aħna investejna tant fiduċja fija u fil-valuri tagħha jiġifieri Aung San suċi, tant li aħna poġġejna wkoll anki l-istampi tagħha fil-Parlament ta' Brussell baqgħet sikta dawn huma n-nies tagħha qegħdin jinqatlu, qegħdin jiġu torturati, qegħdin jiġu stuprati u min-naħa tagħha m'għandna ebda reazzjoni imma silenzju. Aħna rridu li jkun hemm assistenza umanitarja malar kemm jista' jkun illi nerġgħu natu id-djar tagħhom lil dawn in-nies L-autoritajiet irridu jkunu jafu li jridu jipproteġu il-nies tar-Rohingya. Il-President tejn sejn irrid jagħmel dan kollu, irrid itihom id-drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Issa l-proċedura ta' is Signora Ulan. Grazzi ħafna, President. Memx Dawn il- l-affarijiet ġejjin mill-nuqqas tal-gvern u l-falliment biex indirizzaw tensjonijiet etniċi fil-istat ta' Rakin. Dawn in-nies li qed jinqatlu u jiġu torturati juru stampa kera ħafna. Biex insibu soluzzjoni għal konflitt, l-autoritajiet ta' Burma jridu jassiguraw stabilità fir-reġjun u jagħmlu sforzi biex issir rikonċiljazzjoni li jirrikonuxxu lil Rohingya bħala grupp etniku indiġenu jibda itri biex ikun hemm dibattitu kostruttiv. Imbagħad wieħed jista' jiddeċidi jekk is-soċjetà tkunx waħda demokratika jekk tirrispetta d-dittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna, Sinjur Barode. Kif qalu ħafna mill-kollegi tiegħi l-gvern u laqas eh, l-oppozizjoni politika ma ħaġu pozizjoni pubblika fisem il-vitmi. Aħna irridu nuru l-apprezzament tagħna lil ċittadini ta' Berma li taw appoġġ lil din il-minorità Musulmana dinija ħaġa importanti ħafna. l awtoritajiet ta' Berma għandhom iwaqfu l-arresti ta' dawn ir-Rohingya u jagħtu wkoll informazzjoni dwar kemm eh, nies qegħdin jinżammu arrestati minn meta beda dan il-konflitt fl-istat ta' Rakhin. Huwa urġenti li l-gvern ta' Berma jagħti l organizzazzjonijiet tal-ġnus maquda. Aċċess li l-istat tara kħin u jagħti għajnuna monetarja li l popolazzjonijiet kollha affettwati. Grazzi ħafna. Issa minn naħa tal-Kommissjoni Ewropea Sinjura Vasilio. President, membri onorevoli, Il-vjolenza illi seħet Mejju li għadda bej il-Buddhisti u l-komunità musulmani fl-istat ta' Rakhine kienet waħda traġika ħafna, waslet għal ħafna imwiet ġew eh, milquta ħafna skejjel u postijiet oħra pubbliċi u mit elf ruħ ġew spussjati minn djarhom. Din kienet ta' diżappunt ħafna Għaliex sissa dak li ġara fil-Mjanmar kien proċess paċifiku. Dawn in-nies għandhom preġudizzju li ġejjin kontrihom minn żmien il-kolonjaliżmu aħna rridu niġildu għal dar il-Rohingas f'Myanmar il-ġdida. Għal ħafna snin l-Unjoni Ewropea tat lil dawn ir-Rohingja biex ikollhom stat tagħhom. Mill-2007 l-Ekko nefqet madwar 24 miljun euro għal dan il-an. Fil-konklużjonijiet ta' April, il-Ministri tal-Affarijiet Barinin tal-Unjoni Ewropea qalu li hemm bżonn biex nċaraw l-istatus legali ta' dawn ir-Rohingya u ntejbulhom il-kundizzjonijiet tal-għexin tagħhom. Fissem il-rappreżentant Oli u l-Viċi President jiena nilqa' il-fat li l-gvern irrit jisma it-ħassib tal-Komunità Internazzjonali kif qalu il-Ministri fl-axħar laqat li kellhom ma' diplomatiċi tal-Unjoni Ewropea f'Myanmar. Ħafna diplomati internazzjonali se jagħmlu dibattitu fuq din il-ħaġa fil li se jsir fil-kapitali ta' Myanmar. Il-gvern għandu jkollu il-kapaċità u l-ispazju biex jindirizza din situazzjoni bħala xi ħaġa interna, però dan jaffetta wkoll l-interessi u l-valuri tagħna. U eh, jagħti wkoll immaġni xejn sabiħa ta' Myanmar. Il-Viċi President għal ek, aħna se edin nistennew li Myanmar se timxi mal standards internazzjonali fejtlu drittijiet tal-bniedem, ċittadinanza u trattament ta' dawk miżmuma il-ħabs. L-aċċess umanitarju għandu jibqa jiġi imtejja b'mod speċjali fl-istat tal-Rahinga fejn issa mhux qed jaslu minħabba l-vjolenza madwar 60 elf ruħ għadhom f'kampijiet temporanji Kif qalet l-eko b'mod ċar, l-Unjoni Ewropea trittejn lil dawk in-nies kollha li ġew effettwati minn din il-vjolenza li saħet fir-reġjuni. Il-Gvern ħalla zjarat mill-komunità internazzjonali anke minnata l-Unjoni Ewropea fl-istat ta' Din kienet importanti ħafna biex nixtabilixxu il-fatti u l-isfidi li kellna. Iżda nistgħu nagħmlu ħafna aktar biex niġġieldu l-perspettivi negattivi li hemm, jiġifieri li jkun hemm aċċess għall midja lokali u internazzjonali. Il-gvern qal li s-soluzzjoni edha ġo Myanmar. Il-komunitajiet it-tnej flimkien iridu jaraw kif jistaw jiexu flimkien ħdejxu xin. Il- president għamil ukoll din il-Komissjoni ta' Investigazzjoni ta' Rakhine biex insibu soluzzjonijiet fi żmien medju. Din hija parti mis-soluzzjoni. Il-Komissjoni sa' 9 Novembru tal-2020 u 12 eh, titirrapporta. Nisperaw li dan ir-rapport ikun pubbliku. Soluzzjoni għanda tinvolvi li jkun hemm modi ta' kif nistgħu nintegraw iż-żewġ komunitajiet. Il-gvern għandu jagħti lajnuna lis soċjetà ċivili u joħloq dialogu ħalli jkun hemm kuntatt bejn il-komunitajiet ħalli jkun hemm identità komuni ta' Myanmar meta nżommu eh, l-ammont ta' Rohingya li hemm fil-Bangladesh u r refugjati li hemm fil-kampijiet, aħna nisperaw illi iż-żewġ gvernijiet se jibdew jitkellmu flimkien ħajaraw x'jistgħu jagħmlu kif u kif jistgħu jimxu l qudiem Grazzi ħafna. Grazzi. Sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni ġew sottomessi fl-aħħar tad dibattitu li jiena sanala issa nagħmlu votazzjoni wara t tliet dibattiti wara nofsinhar. Il-punt li bisfuq l-aġenda tagħna huwa l-Azerbajġan.